U dan irridu nkomplu naħdmu fuq l-iżvilupp tal-sħobija eh, strateġika tagħna. Reazzjoni dwar l-intervent ta' Sinja De Kaiser. Jekk nitkellmu anka dwar eh, l-eżekuzzjoni ta' ċittadin Malġak, l-Unjoni Ewropea kondannat e, blaqwa mezzi din is-sitwazzjoni dan l-inċident u jiddispjaċija illi l-Unjoni Ewrop illi iċ-Ċina ma taċ kas eh, il-vuċi tal-Unjoni Ewropea u l-vuċi ta' għet minn istati membri ta' ħasab biex din l-eżekuzzjoni fl-ħar mill-ħar ma' s-sex. Grazie ħafna, Kummissarju. Grazie, Kummissarju għad baqalna punt fuq l-agenda xorta wahda. Ġifiri, jek jġobkom nitolbkom tiħdu postkom fil-kwiet u fil-silenzju. Naddu issa l-punt li jmiss il-proposta ta' rizoluzzjoni tal-Filippini. Għal żewġ minuti sur provera. Grazie, Presidente. Grazie ħafna, Sur President. Saret drawa tadiqa illi naraw li kunaw imwiet li nkunu motivati politikament jew reliġjożament madwar id-dinja, però laqat laqtitni l-ħaġa ta' kif seba' u ħamsin ruħ ġew maqtula flaqa politika meta kienu qed jagħtu l-appoġġ tagħhom għal kandidat partikolari fil-elezzjonijiet presidenzjali fil-Filippina dan huwa messakru li sar kisa ħubiret minn grupp armat fi semi revoluzzjoni li l biss nistgħu nifmu is-sens tagħha. Dan huwa fenomenu iżola f'dan il-pajjiż f'żona illi rajna fih għatta violenza minħabba reliġjoni minħabba reliġjonijiet u motivi reliġjużi bħal pereżempju fir-reġjun tal-Mindano. Irridu noffru l-għanunna l-Filippini biex ngħidulhom kif l-Ewropa tista' tgħin biex insolvu l-kontradizzjonijiet u biex eh, daw l-irvellijiet illi għet waslu għal eh, tixrid ta' def dal-pajjiż eh, jispiċċaw. Grazzi ħafna. Sur Kessler. Sur President, Sinjuri, il-massakru li sar 23 ta' novembru li għadda fil- Mindanaw fil-Filippini kienet ġurnata ta' dlamma drittijiet tal-bniedem. Kien għad barbatiku 57 għatlu kienem kien hemm pratu pratukoll. Kret ħaġa kera bħala ġurnalist, laqat nirfat li kien hemm 30 ġurnalist li nqatal fost dawk il-persuni u l-grupp fuq il-kriżijiet internazzjonali qatt ma ġabar informazzjoni kien hemm daqstant ġurnalisti li intlaqtu li inqatlu f'daqqa f'avveniment wieħed. Bħala IPP e aħna nixtieq li jkollna vot separat fi tliet toqsma f'dan it-test li għandna hawnhekk ħalli tesmiq pax daqstan triġi dwar xridu napoġġaw li l tal-Filippini fil-ġlida kontra terrorizmu. U manna nippun U ma nix nippuntaw sbarja l-gvern għanna nivutaw kontra l-punt F għallura li qed kritika l-fat illi eh, eh, fil-pajis sistema legali mbagħad f'punt nejn fejn qed nitkellmu fuq ir-dewmien ukoll nixtiequ nħassru dan il-punt. Punt sitta fejn nitkellmu fuq in-nies li jebu li nxteħtu fil-ħabsijiet fil-Filippini hija ħaġa din li għadha mhix ippruvata s'issa u allura għandha titħassar. Grazzi ħafna għal minuta Sur Tanek, Sur President. Dan ir-reat tal-waħx fil mandanaw ta' mi jikun dan naħbla aktar qawwa dan juri salima punt l-anarkija kisbet l-eruq fi bnadi tal-Filippini ma ta' raġunijiet għal dan l-iżvilupp. Il-gżeru ma' mferxin, hemm gvern dajjef, faqar u hemm eh, irvellijiet terroristiċi iżlamiċi appoġġati mill-Al-Qaida. Allura dawn l-affarijiet naraw fi sfond wiesa storiku u soċjali ma rridux inwarbu l-fatt li l-gvern Filippin għamel sforz biex matul l-ħar 25 sena wara l waqgħa ta' dittatur Ferdinand Marcos għamel sforzi imma laqas idu nwarbu wkoll it-tedida ta' qablu sajaf terroristiċi kif dawn qegħdin idajfu l-soċjetà kollha tal-Istat Filippin. Impen konstruttiv u għajnuna fukata toffri l-aktar opportunità tajba biex l-Filippini natu għan pajis li għandu valuri komuni maħna f'ħafna modi u nejnu għan biex daħlu l-Istat ta' dritt fil-Gvern ċentrali u dak lokali. Grazie ħafna l-Sur Tanok. Għal-minuta, l-Sur Tarabella. Sur President, Senjura Kommissarju, Eżis Kollegi, Novembru li għadda kelli l-opportunità li fil-Parlament Ewropew nilqa l-Sinjura Edita Burgos, om Jonas Burgos. Dan iżazu Filippin ġi maħtuf mill-armata ċentru kummerċjali f'Aprika l-2007 minn dak iż-żmien l-awl rabatijaw tiegħu ma kellhom ebda ħbar tiegħu. Jonas Burgos huwa parti mill-mijiet ta' persuni li sparixxew jew ġew meqtula fil-Filippini. Til qed isir b'mod li ma jiġix ikkastigat u ħadd ma jiġi mfittex fil-ġustizzja. Għana qed naraw li minn Mejju tal-2006 talaw kien hemm żieda fil-vjolenza u anke persuni li ma jaqblux mas-seta qed jew josru jew jinqotlu. Aħna nikkundanaw dak li ġara fil 23 ta' Novembru li għadda f'Mendanaw u hemm bżonn ukoll nittrattaw il-tortura eh, li ktofra minna Ismail Mondagatu. Grazzi ħafna lis-Sur Tarabella ngħaddu issa. Għal minuta u nofs is-Sur Tavarex. Grazzi ħafna. 20 sena ilu l-Filippini kienu tama kbira d-dinja. Għax huma bdew il-mewġa demokratika fl-Azja li ħolqot tama għadrittijiet tal-bniedem fil-reġjun u anke tama drittijiet tal-ħaddiema, tal-studenti, tal tal-bniedem. Dawn kellhom normalità demokratika. Ma nistgħux nippermettu l sitwazzjoni fil-Filippini tmur mill ħażina għall-lar aspetti ta' tħassib li rajna matu daw laħarsni bil-korruzzjoni u l-violenza qed jerfgħu rashom u u kol persekuzzjoni diretta ta' dawk li soġġurtijiet tal-bniedem. L-ar ħaġa, l-ar avveniment kien dak li ġaraf minn danaw li semmejna fejn seba' ħamsin ruħin qatlu, dawn kienu qed jappoġġaw kandidat għal l-elezzjonijiet presidenzjali u dawn ġew maqtula minn grupp ta' persuni marbuta mal-klikka li tiddomina il-provinċja ta' Mindanao. Fost affarijiet oħra, nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom illi 30 il-ġurnalisti nqatlu f'dan il-massakru li huwa l-akbar til ta' ġurnalisti f'daqqa illi qatt Aħna ma nistawx inħallu din il-ħaġa tiqpaddeja qisu ma ġara xejn, ma nistawx nippermettu l Filippini ikomplu għaddejjin f'din iż-żurżieqa. Dawn għandhom ikunu xempju l-demokrazija bħalma kienu 20 sena ilu. U importanti kondannaw dan il-massakru, u importanti li nittolbu l president Gloria Arolio li il-partit tagħha huwa marbut mal-familja Ampaċuan biex jitwetaq l-sħarriċ li għandu jisir u l-Unjoni Ewropea ta' attenzjoni għal dak li qed jiġri fil-pajjiż. Grazzi ħafna l-Sur Tavares, is-Sinjura Loħ Bilner issa. Grazzi ħafna, Sur President. Ir-raġuni għalfejn din il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni urġenti hi minħabba li kien hemm til ikraħ ta' 57 persuna li kienu qegħdin jappoġġaw kandidat partikolari. Kien hemm rappreżentanti mill-pulizija preżenti fost il-milizja dan huwa eżempju estrem ta' żieda li kien hemm matul dawn l-aħħar snin ta' til minajr ma ħadd ma jsib minu ħati. Il-gvern ma wara ebda xewqa li tratta din il-ħaġa. Mill-każijiet kollha li seħħew sissa tnejn ġew mistħarġa kif imiss u ebda uffiċjal qoli tal-istat ma qatressaq il-qorti. Ir-rappreżentant speċjali fuq il-til ekstraġuġizzarju fl-2008 għal illi kien hemm attivisti ta' ġirtijiet tal-bniedem trade unionistiċi u riformisti illi sfaw vittma. Kien hemm persuni li sfaw intimidati. Dan huwa l-isfond li kien hemm fl-elezzjonijiet f'Mejju. Nittamaw, nisperaw anzi qed nibżgħu aħna illi ħajkun hemm ħafna aktar til għal raġunijiet politiċi, allura nixtiequ li l-Gvern Filippiħu miżuri biex dan kollu jispiċċa darba għal dejjem. Nixtieq irressa emenda orali, paragrafu 6 qed jgħid biex dawk il-persuni kollha li qegħdin fil-ħabs għandhom jinħelsu Floka ngħidu illi eh, dawk kollha illi ġew maħtufa għandhom jiġu ritornati lura l-raba tagħhom għawin u sħaħ. Grazzi ħafna l Signora Lohbiller. Il-kellim issa fissem il-gruppi għal-grupp eh, SND Nadu Assur Palakis. President, Meta l-Ewropew Komuni tajlu ma xinu jiġri fil-Filippini, xaktar xtaqqas ikun jistaj wieġbek għax ma jgħidlek ma naraw xejn fuq il-televizjoni fuq il-Filippini, allura l-affarijiet huma kwieti. Imma dan il-qtil li qed isir u t-tortura li qed ikun hemm, dawn huma affarijiet li qed jiġu ta' kuljum fil-Filippini. 57 ruħ sfa maqtula u nofs dawn in-nies, ktar minn nofs anzi, eh, kienu eh, ġurnalisti. L-aktar l-akbar numru ta' ġurnalisti f'Salt li inqatlu. Namlu sejħa l-gvern allura biex eh, dawn ir-reħati korroħ ma jkomplux, il-milizja lokali għanda tiġi mrazna u ma dak is-sentiment ta' impunità għandu jitneħħa. Grazzi ħafna l sur Palekis kelli moħra issa l-minuta s-Sinjura Geringer di Odenberg. Grazzi ħafna Sinjura President. L-elezzjonijiet presidenzjali u dawk lokali ippjanati għall-10 ta' Mejju u maqrib allura għanna verament naġixxu malajr biex dawn l-elezzjonijiet ikunu ġusti. L-ewwel net allura nsibu dawk li huma responsabbli mill-massakru li qegħdin semmu. Sissa il-rati tantx urew rara biex jisibu il-ħatja. Saru ħafna żbalji fil-proċedimenti. U dan fil-fatt ifisser illi Isa aktar qegħdin rawħulhom biex kulħadd ma jagħtix każ l-istat ta' dritt. Il-Filippini għandhom jirsistu aktar biex jużaw tajjeb il-flus il l-Unjoni Ewropea tijom. Il-flus post kellhom jiġu minn fuq fuq il-bini tad demokrazija u l-istat ta' dritt. Grazzi. Grazie, signora Geringer. Grazie ħafna l-Sinjura Geringer, naddu għal-KHDI, għal darbohra. Tnejn biss ħajit kelmu l-ewwel net. Is-Sur Romera. Para ricordar che sta Fil-qosor sempliciment xtajt najt li f'din is-sena ġdida bi trattat ġdid xorta għadna bl-istess drawit ħżina ta' qabel, xorta għadha ma nagħtux każ il-President m'għandniex il-preżenza tal-Kunsill, xorta tikonna dan id-dialogu istituzzjonali li suppost għandu jgħinha nagħtu tweġibi tal dawn it-tip ta' każijiet ma mhux il-każ fil-każ tal-Filippini nixtaq infakkarkom għal dar boħra għalli minkejja li dinja sitwazzjoni illi mandiċ l-impat bħal mandu oħrajn bħal ma per eżempju għata l-ħajti xorta għanna kważi elf ruħ li sparixxew jew mitu. Aħna ma nistawx dejjem eh, noqodu nitkellmu biss fuq eh, l-affarijiet mhux speċifiċi, rridu nindirizzaw il-problemi kif inhuma kif suppost. Rridu naġixxu b'mod fuq din daw situazzjoni. Grazzi Sur Romeva, sa minuta is-Sur Czarnek. President, Signora Kommissarju, Signori. l-Unjoni Ewropea tiddefendi drittijiet tal-bniedem. Imma jiddispjaċini illi il-presidenza spanjola u l-konsil mhumiex rappreżentati hawnhekk dan huwa skandlu qed nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, irridu niddefendu drittijiet tal-bniedem imma rappreżentanti tal-Kunsill jew tal-Presidenza mhumiex qegħdin hawnhekk magħna. Irrid ngħid din hija ħaġa li ma nistgħux naċċettawha. Il-Filippini huwa pajjiż nisrani, bwirt nisrani, durabta mal-kultura Ewropea, drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu osservati hemmhekk għax fuq dan il-kontinent, eh, fuq dan il-pajjiż ħafna drabi jisfaw eh, miksura dawn drittijiet. Allura għandna nuru solidarieta ma dawk li qegħdin ibatu f'dan il-pajjiż. U għarwol tagħna li nagħmlu hekk. Grazzi ħafna, Kummissarju sa mislilek. Mr. Mr. Sur President, membri onorevoli. Jiena eh, qed nirrappreżenta hawnhekk lill-rappreżentanta għolja u l-Kummissjoni il-massakru minn daw fil-gżira ta' Mangildo fil-23 ta' novembru li għadda fejn 57 ruħ til-fuħajietom reġa ġanna naraw dawn il-kwistjonijiet ta' ġittijiet tal-bnidem illi illom jġum kazbra la ta' snin. U rajna u kol li hemm impunità għax min wetta ir-reati qatt ma titieħed azzjoni kontrih. Allura bżonn li nafsmon biex jihdu azzjoni kontra trasgressuri. Huwa importanti li nkissru din il-kultura ta' impunità meta jkun hemm dan il-qtil. U biex dawn jispiċċaw darba l dejjem Sur President, il-gvern ħaxi xi passi importanti biex isaħħaħ ħiġitijiet tal-bniedem. L-amministrazzjoni li hemm bħalissa tal-President Arroyo projbixxiet il-pena tal-mewt u ukoll fil-karta azjatika li ġiet adottata dan l-aħħar ħadmu biex ikun hemm klawżoli fuq drittijiet tal-bniedem. Hemm sforzi biex eh, il-disgwit li ilu sejjer għal dawn l-aħħar 48 sena mar ribelli musulmani fir-reġjun ħalli dan jiġi solvut. Hemm tamiet li jkun hemm qbil din is-sena. dan il-massakru f'min danu sar bejn familji politiċi, il-koll kemm huma huma musulmani. U allura ma jfissirx illi eh, kien hemm konflitti bejn komunitaj differenti li wassal għal dan ir-riżultat. L-Unjoni Ewropea sabriċi dialogu mal-gvern tal-Filippini tal huma jiddiskutu fir siħa ta' kwistjonijiet fosta mid-drittijiet tal-bniedem. Aħna wkoll qed ninnegozjaw PCA mal-Filippini illi ħaj inkludi ċertu impenju importanti fuq ġutijiet tal-nidem, aħna nappoġġaw bisħieħ il-gvern fl-isforzi li qed jagħmel ħalli tejjeb il-ħarsin ta' ġutijiet tal-bniedem. Fi bir mal-gvern aħna nedejna dik li hija sejħa missjoni eh, ta' għajnuna ta' bell-Unjoni Ewropea u l-Filippini hija azzjoni fuqta biex tgħin biex nibnu l autorita ġudizzjarju fil-Filippini anke li kunem eh, personal militarju tal-Pulizija biex jgħinhom u biex ikun hemm sħarriġ ta' dan il-til ekstraġudizzjarju anke biex dawk li jkunu ħatja tal jitres jitresqu l-qorti. Aħna wkoll rridu li jkun hemm sistema ta' monitoraġġ biex eh, tiġi imdaħla l-fiduċja. EP Just ser iddu maddejja għal 18 il xar. Ija ippjanata taħt ċertu programm ta' stabilità, però tista' tkompli għaddej anke wara dan iż-żmien. Għandna wkoll proġetti fuq livell lokali biex nipromovu l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Dawn jinkludu il-monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-impenji internazzjonali, azzjonijiet biex ngħinu eh, nejnu napoġġaw ratifikazzjoni tal-ITC. U anke jkun hemm edukazzjoni fost il-votanti qed nejnu kol fil-proċess ta' paċi ta' Mindano. Bħalissa dan permezz eh, ta' jnuna li servizzi soċjali u biex ikun hemm aktar fiduċja fost il-komunità. Ma'Sur President lesti li nagħmlu aktar jekk il-proċess jimxi l qudiem Keda ferrawx. Sewa ħafna nixtieq nagħlaq dan il-punt illi ħan nivotaw fuq dal-waqt jekk jġabkom sinjuri sibu postkom ħalli nibdew il-votazzjoni. Nixtieq infakkar li Sinjura Lockbiller biex ma tinsix tippreżenta l-emenda orali tagħha meta eh, jasal il-waqt fil-votazzjoni.